kom il-koll għal din il-plenarja u niftaħ is-seduta tal-lum. I would like welcome to Nishtiq nilqa fil-Parlament Ewropew il-Prim Ministru Viktor Orban mixej tal ex presidenza tal-Kunsill u s-sur President Jose Manuel Barroso u Viċi President tal-Kummissjoni s-sur Sefkovic. L-ewwel punt fuq l-aġenda tagħna llum hija l presidenza Ungeriża. Nixtieq ngħaddi l-kelma issa l-Prim Ministru s-Sur Viktor Orban fisem il-Kunsil. Sur Prim Ministru jek jozbok, għandek il-kalma.